Uh, thank, good morning, thank you for taking your seats. Eżis kollegi ħudu postkom jek joġobkom. U ta' pjaċira Alina li qed nilqaw l-Kummissarju Katajnen għal dan id-dialogu li se jkollna llum grazzi tal-li qiegħed magħna napprezzaw li inti dejjem iżom relazzjoni mal-kumitat tagħna għandna suġġetti interessanti li nixtiequ nisimgħu dwarhom. Mingħajr aktar dewmin, natik il-mikrofonu biex tagħmel preżentazzjoni tiegħek. Sinjura President, onorevoli membri, grazzi ta' din l-istedina għal skambju ta' opinjonijiet fuq il-parti mid-dialogu strutturat. Nixtieq nifoka l-iktar fuq l-kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal-ekonomija ċirkolari. Fir-rigward tal-proposta li setas l-aktar tard din is-sena jew kmini sena d-dieħla li għandhom xaqsu mal-pakket dwar l-ekonomija ċirkolari. Dan il-pakket huwa pass importanti l qoddim għal futur li jaħdem fuq riżorsi effiċjenti. U dan se jkun wieħed mill-iktar trends popolari fl-ekonomija ċirkolari. L-implementazzjoni ta' dan il-pakket miexija tajjeb ħafna aktar minn nofs l-inizjattivi diġa eh, ġew adottati. Anke fi xhur li ġejjin ser nibdew nħejju ruħna fuq l-istrateġija dwar il-plastik u fuq l-alf li ser u l-kontenut tal-plastik u anke se jkollna indikaturi li jevalwaw il-karatteristiċi tal- ta' dan il-materjal fl-istati membri. Se jkollna wkoll proposta leġislattiva fuq fuq l-agrikultura u l-irrigazzjoni, l-prodotti kimiċi u u leġislazzjoni fuq l skart Dan mhux biss fl-Unjoni Ewropea imma fuq livell globali. Il-Kummissjoni tixtieq li taħdem fuq prinċipji ta' regolamentazzjoni aħjar u biex ninsemgħu wkoll opinjoni ta' partit interessati. Numru ta' konsultazzjonijiet pubbliċi ġew imnedija u apparti minn hekk kanna pjattaformi biex ikun hemm dialogu mal-parti interessati fostom appoċċa finanzjament fuq l-iskart mill-ikel, il telf il-ħela tal-ikel u pjattaforma li tiffoka fuq soluzzjonijiet għan il-negozju u l-autoritajiet pubbliċi biex ikunu jistgħu jimplementaw l-ekonomija ċirkolari. Nixtieq nitkellem fuq l-istrateġija tal-plastik. Aħna qegħdin naħdmu sabiex nippreżentaw strateġija dwar il-plastik sal-aħħar ta' din is-sena. Il-Kommissjoni għalhekk qed tħejji numru ta' miżuri fosthom ekonom strumenti ekonomiċi leġislattivi, miżuri ta' appoġġ u impenji anke volontarji. L-industrija tal-plastik hija importanti ħafna għall-ekonomija Ewropea. U anke peress li dawn huma prodotti li nużaw ta' kuljum dan jista' jwassal għal innovazzjoni u ħolqien ta' xogħlijiet ukoll. Iżda il-mod li bieħed jiġu prodotti konsmati u mormija il-plastik mhuwiex konsistenti mal-prinċipji ta' effiċenza ta' riżorsi u l-ekonomija ċirkolari. Jekk nirriċiklaw nerġgħu nużaw il-plastik niksbu iktar benefiċċji ħafna plastik jintrema jew jiġi inċinerat u dan ħafna minnu kol jispiċċa fl-oċean. Dan għalek iwassal għal effetti negattivi u anke impatt ekonomiku. Din il-kwistjoni għalek irridu naħduha bis-serjetà l-istrateġija li ser noħorġu bija ser twassal għal investiment għal din għal-valur ta' dan il-rizors ta' dan il-rizors ta' plastik u dan nistgħu nammuħ per ta' introduzzjoni ta' leġislazzjoni ġdida. Din l-istrateġija sertejn ukoll sabiex ikonna viżjoni ta' ekonomija li tuża inqas karbonju u dan ser jikkontribwixxi għall-implementazzjoni tal-anijiet ta' svilupp sostenibbli tal-2030. Issa, aspetti internazzjonali tal-ġestjoni tal-plastik u fejn nistaw anke namlu nieħdu l-iktar, nieħdu l-massimu minn dawn l-opportunitajiet mhux biss fil unjoni Ewropea ma anke f'pajjiżi terzi għax mhux possibbli l-Unjoni Ewropea tikseb l-ekonomija ċirkulari waħedha. Irridu wkoll inħarsu lejn is-suq ta' ta', pro, ta prodotti sekondarji u materja prima. U nara nħarsu lejn l-użu mill-ġdid ta' ilma li kontrattat. Fid-dawl tal-tibdil fil-klima u nuqqas tal-ilma aħna qegħdin naħdmu biex ikollna leġiżlazzjoni fuq l-irrigazzjoni fl-agrikultura. U biex anke nagħmlu trattament ta' l-ilma Eh, fejn ikun possibbli. Il-Kummissjoni se taħdem ukoll fuq ir-reviżjoni ta' direttiva wara li għamilna revizjoni ta' din evoluzzjoni ta' din direttiva biex naraw kif dan jista' jiġi użat u intejbu l-infrastruttura tal-provvista tal-ilma. għanna perċentwal qoli ta', ta, ta ilma trattat li maħni xedin nużaw. Irridu nżidu il-fiduċa ta' ċittadini tagħna fl-ilma ta' tap il-Kommissjoni bestennija toħroġ bi proposti sa' tmim din is-sena. Issa, il-finanzjament tal-ekonomija ċirkolari dan jista' jeħtieġ strumenti ta' finanzjament iktar innovattivi apparti mill-istrumenti eżistenti u l-Fond ta' Investiment Strateġiku u l-programmi tal-EIB, il-Kommissjoni konkludiet illi hemm bżonn ta' pjattaforma ġdida li tifoka fuq l-ekonomija ċirkulari. Din hija raġuni għalfejn flimkien mal-EIB aħna nedejna il-Finance Support Platform fejn anke nejnu il-Banek Nazzjonali biex naħdmu għal tranzizzjoni għal ekonomija ċirkolari. Anke bli nfinanzjaw dawn it-tip ta' proġetti l-ewwel laqgħa grupp ta' esperti kienet fit-2 Ottubru dis-sena. Kif nsemmi fil-komunikazzjoni tal-Kommissjoni ta' Settembru tal-2016 fuq il-Capital Markets Union li se twassal għal riformi Dan huwa meħtieġ biex nilħuq l-għanijiet tal-klima tagħna. U kwistjonijiet ambjentali fosthom dawk tal-pakket dwar l-ekonomija ċirkolari, Kummissjoni Ewropea issa qed eh, taħdem sabiex tirranġa l-sistema finanzjari sabiex nappoġġaw għanijiet iktar fit-tul. Issa, wara li kellna rapport mill-esperti aħna qed nistennew ir-rakkomandazzjonijiet jaslulna sal-aħħar ta' din is-sena. Din il-leġiżlazzjoni dwar l-iskart tifforma parti essenzjali tal dan il-pakket dwar l-ekonomija ċirkolari huwa importanti ħafna għal l-effiċenza fil-rizorsi jekk intejbu il-ġestjoni tal-iskart kulħadd timur minn fuq l-ekonomija u anke l-ambjent għanna inċentivi, hemm bżonn ta' inċentivi biex ikun hemm bidla kbira għall-ekonomija ċirkolari. Negozjati kienu diffiċli, iżda għatem ħafna affarijiet fejn il-pozizjoni tal-Parlament u l-Konsil huma simili. Rridu naħdmu fuq dan. Il-Kommissjoni l-Estrella tiffaċilita il-proċess biex neħu ftehim sal tmim din is-sena. Kif ġi maqbul bejn l-istituzzjonijiet. Onorevoli membri, il-biraħ kelkom eh, diskussjoni dettaljata fuq l-endocrine disruptors u mux ħan repeti dak li ntqal il-biraħ. Imma ħan kelmtejn. Aħna qegħdin nirriflettu fuq il-passi li jmiss wara l-oġġezzjonijiet li saru mill-Parlament fuq il-kriterji li ġew stipulati fuq l-endocrine disruptors fil-kuntest anke ta' din il-leġislazzjoni. Il-Parlament batina messaġġ ċar dawn oġġezzjonijiet, dawn oġġezzjonijiet ifissru li kriterji xjentifiċi ma jistgħux jiġu adottati hekk kif imresqam il-Kummissjoni. Issa nixtiequ li insibu soluzzjoni diġa kien hemm biżejjed dewmien li ma jkollniex ftehim ifisser li ċittadini tagħna ser imorru minn taħt. Irridu nżommu il-kriterji temporani forsi għalissa, naħseb li l-koll nistaw naqblu. U dan qablu miegħu wkoll il-parti interessati. Il-proposta tal-Kommissjoni kienet bbażata fuq proposta li anke ġiet appjata mill-Istati membri. Nafu li maħniġ daqshekk il-bot minn soluzzjoni, bħalissa qegħdin irriflettu fuq ehm, xi ħaġa li tista' tkun aċċettabbli għal konsil u l-Parlament. Nixtieq nħodu l-opportunità biex nitlob l-kooperazzjoni tagħkom fuq dan. Iżda nfakkar il-membri, l-onorevoli membri Irri, b'adozzjoni ta' dawn il-kriterji aħna se nkunu l-ewwel sistema regolatorja li jkollna kriterji vinkolanti li jiddefinixxu x'inhuma endocrine disruptors U dan se jkun ta' eżempju. Ejja ma nitilfux din l-opportunità. wara dan id-dibattitu se tkunu qegħdin tiddiskutu regolament li il kriterji eh, ta' dawn l-endocrine dis disruptors. Aħna ser nisqu l-kjarifika meħtieġa u nittamaw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 Grazzi tassew, mela dawn il-riformi huma importanti ħafna għalina u ħna nesti eh, li nilqaw strateġiji proposti leġislattivi ġodda fuq il-plastik, fuq il-finanzjament, proġetti sostenibli u l-bqija. nibdew fil-bil-kalima fissam il-gruppi politiċi. Nibdaw billi ma fisem il-PPE eh, l-Onorevoli Grostet. Zidon. Sur Viċi President tal-Kommissjoni l-ewwel qed nixtieq nirringrazzjak tal-li jatawnek hawnhekk biex niddialogaw f'dan f'dan il-kumitat verament li aħna qegħdin ftit però napprezzaw illi inti tiġi spiss fil-kumitat tagħna biex tispjega l-istrateġiji implementata mill-Kummissjoni. Inti tkellimt ħafna fuq l-ambizjoni tal-istrateġija u l-importanza li tagħti l-ekonomija ambjentali se naf li maħsuba maħsuba wkoll numru ta' miżuri maħsuba l-ekonomija ċirkolari fost oħrajn il-dawk tal- l-istrateġija tal-plastics u fuq dan nittamaw li kon iktar u iktar dettalji kull ma jmur. Grazzi wkoll li indirizzajtu kwistjoni ta' l-endocrine disruptors, pero jidispeċina ngħid li s-saħħa settur tas-saħħa huwa kompletament nieqes minn din l-istrateġija. Fost eh, il-miżuri speċifiċi għas-setturi l-ebda waħda ma tindirizza l-industrija tas-saħħa. Industrija li hija l-waħda innovattiva li għandha ħafna valur miżjut, li settur digitali qed jitrasforma, li rridu nkunu mexxejja fuq u l-interess eh, mhux biss ekonomiku ma wkoll għas-saħħa tal-pazjenti tagħna. Allura kif ħan indirizzaw dawn in-nuqqasijiet, kif ħatkun qed tpati għalihom u eh, x'inhi l-istrateġija biex nżidu l-kompetitività tal-industrija farmaceutika pereżempju. Xi ħaġa msemmija mill-komunikat eh, tal-2012 tal-Kummissjoni li kien msemmi industrija iktar b'saħħitha favur it-tkabbir u l-imbutatura tal-ekonomija tagħna. Fl-aħħar u nagħlaq hawnhekk eh, ngħid li eh, nhar it-tnejn kien hemm eh, erba' proġetti f'pajjiżi Franza li rċevew l-appoġġ permezz ta' 100 miljun euro dawn il-proġetti li ġew mażula jekk xtaqt inkun naf jekk hemmx forsi biex nejtek eh, preferenza minnaħa ta'kom għall-azla ta' dawn il-proġetti u jekk u għal-kas li ti preferixu ċertu kriteri eh, kif eh, biex nejtek din preferenza torbot ukoll mal-kwadru iktar ġenerali tal-pjanta investiment Juncker. Grazzi, flisem l sendi Signora Dalli. Grazzi, Chair, grazzi u kol Vice President Katajnen li għal darboħra qiegħed maħna hawnhekk. ħanaqbat eh, żewġ punti li huma relatati u li tkellimt dwarhom inti dal-ħodu. L-ewwel waħda il-package dwar il-plastics, il-plastics um, circular economy package imma b'mod partikolari l-focus fuq il-plastics. Inti semmejt l-aspett internazzjonali li fl-opinjoni tiegħi huwa aspett importanti għaliex din mhijiex kwistjoni tal-Unjoni Ewropea biss, um, hija um, kwistjoni li kulħadd irid jara kif ħajaħdem fuqha. Però x'inhuma l-pjanijiet li qed li għom il-Kummissjoni biex verament tmur oltre mir-rimit tagħha u tara kif ħadd indirizza l-aspett internazzjonali. Anki għaliex dalodu semma leaked document relatat mal-istrateġija dwar il-plastics fejn qed li l-Kummissjoni Ewropea trid tkun intużat il-kelma taf um, fejn titħol anki ir-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid tal-plastics. Forsi tista' tamplifika ftit aktar fuq, de, fuq dan. Marbut ma dan ukollu inta mill referenza liħ peress li inti il-President li inti responsabbli anke mit kabbir Um, u l-investiment. F'Ġunju ta' din is-sena stess fi Brussell, fi speech li għamilt, inti tkellimt dwar il-ħtieġa li l-Unjoni Ewropea tkun at the forefront tar-riċerka u l-innovazzjoni jekk verament irridu nagħmlu tranzizzjoni lejn enerġija nadifa inkunu online ma' Sustainable Development Goals u anki mal-commitments li tħallna lihom f'COP 21. Minkejja dan, ħafna drabi l-Unjoni Ewropea jisa għada ftit lura fejn tidħol ir-riċerka u l-innovazzjoni. Kif qed tara li l-pajjiżi u l-istati membri qegħdin jinvestu biex ikunu at the front, ikunu front runners tar riċerka u l-innovazzjoni u jekk din il-platform tas circular economy saritx eżattament minħabba dan in-nuqqas u kif qed tara li tista um, tattira investiment f'dan ir-rigward li jkun investiment innovattiv. Grazzi. Thank you very much. Now, Madam Wisniewska. Grazie, Onorevoli Wisniewska. Grazzi, tassew inti kontet titkellem dwar pjanijiet, ambizjonijiet, il-pjanijiet u l-intenzjonijiet tagħna għandhom ikunu realistiċi u li tassew jistgħu jiġu attwati. L-affarijiet nafu x'inhuma fir-rigward ta' l-iskart fi sessjoni li jmiss nkunu qegħdin nivvotaw fuq din id-direttiva. Il-Kumitat MV ha pożizzjoni ambizzjuża aktar minn dik tal-Kommissjoni fuq il-kadmium, per eżempju. Nafu li se jkollna votazzjoni diffiċli fil-plenarja għax il- fil-kommissjoni, fil-komitat għadda blezat il-vot. Hemm stati membri li għandhom pożizzjonijiet differenti hemm min irid jillimita il- fuq il-limitu hemm ma qabilx fuq il-limitu massimu, hemm min għandu produzzjoni limitata <clears throat> ta' ta' dawn il- għal produzzjoni ta' dawn il-fertilizzanti għax dan ukoll għandu x'jaqsam l aspetta ta' saħħa. Ma jidirx illi hemm bizzejiet evidenza fuq l-effetti ta' fuq is-saħħa minn xjentisti, għalhekk Nixtieq insaqsi jekk jikun hemm pożizzjoni komuni sal-aħħar tas-sena mill-Kunsill, taħseb li din se tkun xi ħaġa possibbli? U l-Kommissjoni lesta li taġevola li jkun hemm ftehim fil-Kunsill u jekk ser nissuġġerixxi leġiżlazzjoni ta' dan it-tip. Se tkunu favur illi inbaxxu il-limitu massimu ta' l-ammont ta' kadmium meta nqisu x'inhija l-pożizzjoni tal-Stati membri dan se jkun biss ta' vantaġġ għal ċertu Stati membri. Forsi mhux aħjar ikollna pożizzjoni li taċevola il- il-fatt li jistaw jidħol fissu dan dawn it-tip ta' fertilizzanti jekk jaġobkom żommu mal-ħin tistgħu tħarsu lejn l screen biex taraw kemm ikun għadda ħin. Grazzi Onorevoli Gerbrandi, grazzi Signora President, grazzi Kommissarju Katajnen, ta' din l-idea ġenerali li tajtna ta' dak li nistaw nistennaw l-Kommissjoni fi xhur li ġejjin. Nixtieq nibda bil nifoka fuq żewġ elementi l ewwel strateġija tal-plastik fejn aħna qed inħarsu bin pen biex qed inħarsu biex naraw x'se tkun il-proposta tal-Kummissjoni jider li fiħdan il-kommissjoni stess għat em għat memx tajin fuq xandu jisir fuq il-microplastics. Għat naraw iktar u iktar evidenza li l-microplastics edin kullim kien imbosta stati membri illi għajmu tħassib fuq dan u għalek nishtiq insaqsik. Inti les li tġirat għall-inklużjoni ta' dawn il-politiki li jindirizzaw il-microplastics fostom l-użu tal-microplastics fil-prodotti kosmetiċi. Ikun tajjeb li nindirizzaw din il-problema. Iżda nafu li intom tridu taraw jekk għandkom x'inkludu jew le. Imbagħad kwistjoni li inti ma semmejtx iżda li hija parti mill-portfolio tiegħek ukoll fuq il-bija diversità. Sentejn nofs nofs lilu ilu ġi publikat il-rapport mill-Aġenzija Ambientali u kellna ħafna twissijiet. Maħniex sejrin daqshekk tajjeb biex nilħu l-anijiet tal strategija tad diversità tal-2020. U għalhekk ġi teġis illi mandex terġa' tinfettaħ id-direttiva dwar l-apjetat naturali għandna il-pjan ta' azzjoni dwar natura li aħna nilqgħu iżda jidher biċ-ċar li l mux ser nilħu dawn il-miri biss permezz ta' dan. Aħna rajna ħafna riċerka anke fil-qasam tal-agrikoltura li fejn jista' jsir ħafna biex intejbu is-sitwazzjoni biex il il Komissarju Hogan għallinna li rridu nistennew għal pak li jmiss għaliex il-politika agrikola attwali mhux ser timbidel biex ittejjeb l-effetti fuq natura. Għalek, mistoqsija ċara għalik hija se jkollna xi tibta dikjarazzjoni mill-Kummissjoni aħna minna l-almu kollu tani, ma uħna jidu aħna minna l-almu tani, ma naxinx ninħuq dawn l-anijiet, jew nkella se jkun hemm xi forma ta' imbuttatura ġdida mill-Kummissjoni fejn ser nifukaw biex nilħu dawn l-anijiet tal-2020 għax inkella ser jiġri kif ġara l-aħħar darba. U najdu li mux ħan għam dawn l-anijiet ma għamlu għam darboħra. U safrattant għaddu xi għaxar snin. Dik hija il-mistoqsija konkreta tiegħi x'nistgħu nistennew minn għandkom. Grazzi is-sur Ek. Danke, Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Vizepräsident Katainen. Grazzi, Signora President. U grazzi u koll lilek, Vice President Katajna, nemmen li tibdi klimatiku u waħda mill-ikbar sfidi li qed l-lum il-ġurnata. U dan kollu eh, wassal ukoll għal telfiet ekoloġiċi kbar biex ma nsemmux numru ta' vitmi, eh, per eżempju, eh, fil-kas ta' pesticidi, ta' kontaminazzjoni, ta' l-ilma tal-pjan, ħafna u ukoll li jintrema fl-oċeani, iżieda fl-emissjonijiet ta' dissidu tal-karbonju. Għanna kalkoli illi eh, satnejn ta' wisu diġa ħankunu użajna il-kwota għal din is-sena. Ġifieri rridu naraw naqra kif nużaw dawn ir-riżorsi ma jsawx nużawhom daqs li kieku eh, għanna rizorsi infiniti. Et nifokaw fuq it-kabir ekonomiku eh, u dan suppost eh, ġib iktar soluzzjonijiet, mux iktar problemi, iżda soluzzjonijiet jekk ħanħorġu bihom irridu jkunu soluzzjonijiet sostenibli. In-nies jemnu li hemm eh, potenzjal ma spiċċaqat għat kabir, però rridu naħsbu wkoll dwar l-element ekonomiku ta' dan kollu. Għalla li xin kella rizorsi naturali mumiex għal dejjem u ħaj u jekk nkomplu kif sejrin ħajkun hemm iktar instabilità ekonomika u ikolli ngħid li l-ekonomija ċirkolari u laqas istrateġija tal-plastics miex ħas mhuma ħajsolvu il-fatt li aħna saċertu saċertu żmien ħajja naħlu ir-riżorsi ħanużaw ir rizorsi kollha. Irridu nitkellmu dwar iva il-ġenerazzjoni tagħna, però eh, ma rridux biex nindirizzaw il-bżonnijiet u naqdu l-bżonnijiet tagħna neddu il-ġejjeni tal-ġenerazzjonijiet futuri. Il-modell ekonomiku li għandna huwa fokat ħafna fuq il-produzzjoni u l-konsum u allura għandna tkabbir ekonomiku kontrollat b'mod eh, negattiv Iżda jekk eh, naqelbu dan eh, fiktar eh, f'mod iktar pożittiv u iktar sostenibbli nemmen li dik hija triq li rridu naqbdu jekk irridu nkunu ikonna suċċess. Grazzi jgħid is-Sur Sklerċ, grazzi tenera Presidentu Sur President, Kummissarju Katajnen. Ekk kif qed nipprovaw inbidlu l-modell ekonomiku għal ekonomija ċirkolari, nafu li hemm differenzi kbar bejn l-istati membri, dik li ġestjoni tal-iskart, hemm ukoll kwistjoni ta' l-effiċjenza fl-użu ta' risorsi. Irridu narfu dan, pero irridu nuru bżiet ambizzjoni u bżiet inven. Prezentament 6% biss tal-investimenti fl-Unjoni Ewropea fil-ġestjoni tal-iskarġejjin minn frondi strutturali. Dan fil-waqt li hemm ħafna stati membri li għandhom problemi bis-sistema ta' ġestjoni ta' skarġ. X'istgħu tagħmlu biex bidlu din ix-xejra? U barra minn hekk irridu nżommu f'moħħna dak li rridu nagħmlu eh, bl-iskart jew inkella eh, bil-materja prima sekundarja eh, biex din ma tispiċċax moħlija rridu naraw naqra li eh, Iva, jkun hemm forsi eh, ċertu materjali li nħarqu, pero rridu naqra xħan għamlu għara. U rridu naraw illi l-flejjes Ewropej imorru fid-direzzjoni tajba Ma rridux esportazzjoni ta' ċertu eh, materjali, ċertu prodotti lejn pajjiżi fejn nafu illi ħajkun ta' dannu għall-ambjent u għall-bniedem. Para minn hekk nixtieq nkun naf naqra x'appoġġ bħattu jew biħsibkom tieħdu biex tappoġġjaw daw l-impenji pożittivi. L-istrateġija tal-plastics eh, li daqtħa tkun magħna jekk għal jrid eh, qabel ħarta din is-sena u qed naraw illi ħajkun hemm parti eh, effokata fuq it-tienu ġenerazzjoni ta' mm, biofoodstocks Issa, rridu neħdu konsiderazzjoni l-produzzjoni ta' enerġija, però u punti oħra marbuta ma' dan. Intom tistgħu taraw li kun hemm ġestjoni aħjar u ktar sostenibbli ta' dawn ta' dawn il-feedstocks li huma tassew eh, importanti bħal alternativa għal karburanti fossili u jorbtu bisħieħ mal-kwistjoni ta' l-iskart. Naseb li bekk nistgħu nagħlqu l-ewwel round qabel ma ngħaddu around round li jmiss, allura ngħaddi l-kelma lilek sur Kommissarju, jekk jogħġbok dejjem. Grazzi ħafna. Ippermettu li l-ewwel nibda bil-mistoqsijiet tas-Sinjura Gross Test l-ewwel net fuq il-kwistjonijiet ta' saħħa. Mela. il komissjoni tamen numru ta' attivitajiet biex twiżel l istati membri u biex twizen u koll il-politika ta' saħħa tagħhom hemm ħafna żviluppi għaddejjin, ħafna azzjonijiet minnaħa tagħna, però hemm ukoll tliet inizjattivi ġodda li nixtieq eh, insemmijem jew tliet eżempji eh, l-ewwel net id-diġitalizzazzjoni ta' settur tas-saħħa xi tfisser din. Il-qed inħejju komunikazzjoni illi ħatkun pass kbir il-qoddim biex l-istati membri jużaw soluzzjonijiet digitali fis-sessjoni ta' saħħa billi jkun hemm eh, aċċess għal records eh, ta' s-saxħa records medici. Dan jekk għal jrid eh, il-kwalità tas servizz ta' saħħa dan ħa jgħil l-industrija ma u koll juħloq u koll iktar servizzi ta' e-healthcare u koll naqqas l-spejjes biex dali sistemi joperaw. Et naħdmu koll fu uh, eh, inizjattiva għal eh, l-evalwazzjoni tal-valur miżjud tal-prodotti farmaceutiċi kif ukoll ta' tamir mediku illi tqiegħed fis-suq it telet punt it telet inizjattiva ġifieri li għal iktar waħda importanti u li eh, il-President Juncker semmu fid-diskors tiegħu hija il-pjantazzjoni għat il Dan biex inħarsu l-ċittadini Ewropej f'każ illi tfaqqa li faqgħu ċertu mart dan biex ukoll uh, ikun ta' eżempju anki fuq eventualment eh, livell dinji. Nishtiq ngħid li kieku jkolli poġġer kappell FC l-FC diġà iffinanzja numru kbir ta' investiment marbut mal-ambjent partikolarment fl-enerġija li tiġġeddet kif ukoll l-effiċjenza enerġetika. Hemm numru ta' proġetti tra ekonomiċi partikolari kbar hemm em ċertu pajjiżi, hemm ċertu kumpaniji illi jipproduċu bżiet enerġija li jom jirrispettaw il- il-kriterji dan kollu ġie finanzjat minn FC. Imbagħad nemmen illi għanna u koll għanċar għal COP21 f'dak li huwa investiment eh, mira minima għal dawk li huma investimenti eh, fuq dan eh, għandu jkun għal jammonta għal 40% ta' total ta' li FSI. Dini għal-mira l-erredu nelħu. FC jider li huwa strument finanzjarju tajjeb għall-ekonomija ċirkolari kif ukoll għall kustjonijiet ambientali. Partikolarment issa eh, qed jiffoka wkoll fuq proġetti illi itejbu l-efficienza enerġetika anke fost oħrajn fil-proġetti li semmejt inti fi Franza fuq eh, l-istrateġija tal-plastiks u kif eh, din torbot eh, ma dak li għaddej fid-dinja u koll il-punt imqajm sur Gerbrandi jekk jirna xina noħol u strateġiji li jaħdmu tajjeb u li jħallu impatt fix-xena dinija jekk jenna xena nsibu mod kif eh, naqsu l-konsum tal-plastik. Jekk jenna xena nħol u eh, regolament għal plastics eh, bazati bazi biologika u t-tielet punt jekk jenna xena nħol u suq uniku Ewropew għal plastics dawk tlet regolamenti japplikaw ukoll l-operaturi minn pajjiżi terzi illi jixtiequ operaw fuq it-territorju Ewropew. Dan kollu jkollu impatt fuq livell dinju wkoll. Dan jħeġġeġ barra minn hekk operaturi f'pajjiżi terzi biex japplikaw l-istess regolamenti, l-istess mod ta' operat bħal f'pajzi. it telet element. Nistaw nesportaw dan il-modell regolatorju eh, lil per eżempju eh, il-pajizi imsieħba fl-izvilupp. Ġveri, u mod kif naqsmu maħħom l-aħjar prassije. Pero irridu naraw naqra li l-ewwel affarijiet jaħdmu tajjeb bejnietna. Fur kussjoni tal-microplastics, nemmen li din ħatkun parti mill-istrateġija tagħna diġa għanna ħafna mikroplastik, microplastics illi qed eh, jiċċirkolaw u dan ovvjament jaffettu ħażin is-saħħa tagħna kif ukoll il-qada tal-ambjent. Il-kwistjoni tal-microplastics żgur illi qed tkun parti mill-pakket. Is-senjura Dalli eh, saqsiet ukoll fuq l-innovazzjoni. Jekk aħna hux qegħdin fuq tal-ura fuq ta' qoddim, Nishtiq ngħid illi eh, iva hemm ċertu stati membri li mhux qed jinvestu daqskemm bilne u daqskemm xtaqna fuq l-innovazzjoni f'dan is-settur, però fl-istess waqt hemm ċertu stati membri illi qed jitfgħu aktar enfasi fuq l-innovazzjoni u barra minn hekk nixtieq ngħid illi Orizzont 2020 jagħti opportunità possibiltajiet pozitivi. Nishtiq nisħaq ċertu punti brabta mal-innovazzjoni, pero eh, bħala parti mill-proċess ta' semestru Ewropew nishtiq nejt il-rejt nifok iktar fuq eh, rekomendazzjonijiet eh, speċifiċi għal pajjiżi iktar fokati fuq ir-riżorsi umani. Rridu nisħu mal-Istati membri illi jifokaw iktar fuq l-finanzjament ta' riċerka u l-innovazzjoni. U edukazzjoni ta' kwalità. Per eżempju, it-taħriġ kif suppost tal-allima. Dan huwa dak li l membri jistgħu jagħmlu, aħna rridu nimbuttawhom iktar f'din id-direzzjoni. It-tieni punt huwa illi ġala darba aħna jkunu irridu nirriformaw l-MFF nemmen illi l-attenzjoni tagħna għandha tixteħet fuq eh, is-setturi fejn il-valur ta' Ewropew huwa l-ikbar. U r-riċerka u l-iżvilupp eh, fl-imkien ma' kussjonijiet ta' sigurta eh, dawn huma fossi setturi fejn il-valur miżjut tagħna huwa mill-ikbar. U allura rridu nifokaw verament fil-maġġet fuq kwistjonijiet bħal dawn. Sinjura Wisniewska saqsie dwar il-fertilizzanti u jekk livelli ta' kadmium u miex xirqa. Jena nishtiq nejt eh, li rridu nżommu ma' livelli ta' kadmium attwali eh, la li jiex l-istati membri eh, diġa edin situazzjoni diffiċli. Jekk naqsu livelli tal-kadmju, ma rritnejt li għatajab għas-saxħa, it-tini punt mod oġġettiv kif nbidlu suq tal-fertilizzanti li huwa importanti daqskemm hija importanti s-saħħa u settur tas-saħħa ma importanti li jkun fertilizzanti organiċi jkun eh, tajab l-ekonomija tagħna, l-dipendenza tagħna mill-importazzjoni tal-fosfru illi kieku tonqos iktar, tal-kubrit illi tonqos iktar nemmen illi hemm raġuni ġeopolitiċi wkoll illi rridu nikkonsidraw. Jekk nieħdu konsiderazzjoni dawn l-elementi ġeopolitiċi, però nemmen illi jkollna su Ewropew għal fertilizzanti organiċi l-impatt fuq is-saħħa nemmen li fl-aħħar mill-aħħar ikun iktar ik ikun iktar effettiv milli jekk innaqsu livelli tal-kadmju. U nemmen illi eh, unittama l-istati membri eh, jirħu bil fuq dan. Is-Sur Gerbrandi eh, għamel mistoqsija oħra dwar repjantazzjoni aħna na 15 l-azzjoni konkreta ħafna mill-azzjonijiet qed ħajkunu qed jiġu nedija din is-sena għandna rapport illi bessibna nipublikaw sa tmiem il-mandat prezenti. Nishti u koll nitkellem dwar it-tisħiħ eh, tal-direttivi eh, ta' direttivi natura kif ukoll il-fatt li konna revizjoni ta' le, ta' regolamentazzjoni li għanna fuq l-ekosistemi u fuq il-biodiversità. Importanti illi nifokaw fuq il-biodiversità u naraw illi eh, l-evalwazzjoni jkollna sa l-2020 tkun bażi tajba biex noħorġu bil-politika ta' protezzjoni ta' biodiversità lil mill-2020 xtiqnejt li hemm madana kollu elfejn eh, il-sit li marbuta f'netwerk eh, u eh, għanna ħafna u koll inizjativi politiċi maħsuba għal biodiversità fuq tul ta' żmien. is ek tkellem dwar kwistjoni fundamentali, dwar l-importanza ta' tkabbir ekonomiku u semma l-importanza ta' tkabbir ta' modell ta' tkabbir ekonomiku alternattiv nemmen li din hija xaġa ideoloġika, però xaġa fundamentali wkoll li rridu nikkonsidraw fil-fema tiegħi diffiċli biex wieħed jifhem kif tkabbir negattiv jista' jieħu iktar in konsiderazzjoni jew jimira il- dak li nixtiequ għas-soċjetajiet u għall-ambjent tagħna. Rajna dal-aħħar il-possibilità kif naqsmu il-prodotti ma l-Korea ta' fuq, jew nkella mal venezuela jew ma' Kuba, però naħseb illi dak ma tantx riżultaw modelli tajbin. Nemmen li nistgħu nifukaw fuq eh, xaħġa ta' iktar kwalità. Hawnhekk għandna bżonn tkabbir sostenibbli u ekonomija ċirkolari. Jena, nixtieq ngħid li meta nitkellmu dwar ekonomija ċirkolari, żewġ kelmiet huma importanti, ċirkolari u ekonomija. Illa li ma jistax ikollok waħda mingħajr l-oħra. L-ekonomija jfisser li għandu jkun hemm gwadanni ġejn minn ximkien u peress li aħna għanna regolazzjoni nistgħu nirregolaw minn fejn ġejjin u flok nifokaw fuq il-kwantità, nifokaw fuq il-kwalità. Fl-aħħar kien hemm mistoqsija. u fuq li finanzjar. Fuq eh, il-ġestjoni tal-iskart nishtiq eh, għajem zewċ punti l ewwel net eh, il-leġizlazzjoni fuq l-iskart jekk jenna xena nadottaw din ġveri kunem miri vinkolanta tal-istati membri naħseb li kunem inċentif sostanzjali li stati membri biex ikollhom skart iktar, sistemi ta' skart iktar eh, efficienti u li kollom eh, iktar element elementa reċiklaċ fjom. Ġviri, irridu naraw naqra kif intejbu il-flus ta' skart. Il-flus miex il-problema ewlenija unek, ekk kif naraw illi il-qafas regolatorju qiegħed hemmhekk dan awtomatikament eh, ħajġib il-bidla u soluzzjonijiet eh, ġodda illi l-industrija toħroġ bihom. Però nafu li hemm bżonn ta' finanzjament, nafu li diġà għandna fil-fondi strutturali tagħna 5.5 biljun euro illi nistgħu nallokaw biex intejbu sistema ta' ġestjoni ta' skarta intenni 5.5 biljun euro. Taħt eh, Orizzont 2020 eh, id-dedikajna eh, għal 2018-2020 miljon euro. Ġifiri, il-teknoloġija diġa għedemmek, imma għanna dal-investiment ma' sup rrit ikonna nindirizzaw per esempio situazzjoni ta' impjanti li qed jaqbdu eh, id-demel u jitrasformaw eh, u noħol u bekk eh, nistaw noħol u b'eżempju bħal dawn simbiozi industrijali u naraw illi nieħdu l-elementi kollha meħtieġa nutrienti mill-demel biex ukoll ikonna rivoluzzjoni fil- qasam tal-fertilizzanti Ewropej. Grazzi nagħtu sa tieni round din id-darba bilna fuq minuta għal kull mistoqsija. Nibdissa bl-onorevoli Xvezza. Grazzi ħafna, Sur Katajnen, biex niksbu l-anijiet tal-ekonomija ċirkolari, biex nilħqu il-ftemijiet ta' anzi il-mira tal-ftejm ta' Pariġi, nemnu li rridu naqblu li hawnhekk għanna ħafna e, xirridu xirridu namlu, mux punt ta' wasla dan, naħseb li rridu naraw li nsaħħu u l-entitajiet ta' prosekuzzjoni u ta' regolazzjoni, peress li għatam ħafna korruzzjoni fċertu zate membri li tista' influenza l ħuq ta' dawn il-mir, il-Kummissjoni għandha f'moħħa li daħħal miżuri oħra biex tiġielet kontra in-nonkonformità ta' ċertu negozji, basiba tieħu miżuri leġislattivi u t-tieni punt hemm eh, 8 miljun xogħol ġdid illi ġie maħluq, però naħseb il New Skills Agenda tal-Ewropa u l-inizjattiva l-ġdida, jiġifieri l-Korp ta' Solidarjetà u dawn għal darbohra jiffokaw fuq iż-żgħażagħ. Sosija hija dan ħajkollu effett fuq tul ta' żmien fis-sitwazzjoni ta' xogħol fl-istati membri u fl-istati membri fejn għandek rata ta' qatt ola xħajġri ħajkun kif ħan indirizzaw, kif ħat indirizza l-Komissjoni din id-differenza bejn dawn il-pajzi u dawk li għandhom rata taqat inqas. Forsi hemm xi għodot maħsuba biex jirregolaw din is-sitwazzjoni. Ejva, jena fimt li eh, inti eh, suppost staqsejt żewġ mistoqsijiet. Is-sur Lajnen sur eh, Vice President, inti għattel l-ekonomija ċirkolari hija proġett enormi. Ħaj trasforma l-ekonomija tagħna. U tajjeb. Tista' tgħid dan eh, iżda huwa fatt ukoll qed eh, nżidu l-użu ta' riżorsi tagħna. Naf li reċentament kont fiċ-Ċina u kellek U għandek għanzi kuntatti ma dan il-pajis. Għana tkellimna ma ċinizi reċentament fil-parlament eh, u ma għed jimmiraw l-ekonomija ċirkolari u l-investimenti fl-ekonomija ċirkolari. Inti tkellem dwar kunċett ta' dizin ta' suq dizin ta' prodott. Jekk dan huwa tajjeb allura nistgħu ntejbu eh, il-tiswija eh, reparability kif ukoll naqsu l-iskart x'istgħu nistennew fuq l-eko design qabel il-Parlamenti Ewropej li jmiss. Deġa naħseb lesti biex nagħmlu dan il-pass. Iżda x'qed nistennew minn ħadakom, is-Sinjura Viġnievska. Is-Sur Panja. Il-Kummissarju, kollegi l-ewwel qed nixtieq eh, ngħidlek proset eh, sur Kummissarju tal-li eh, semmejt l-endocrine disruptors b'mod daqshekk importanti, b'mod daqshekk b'saħħtu tal-inqas kif attenti, eh, aħna il-rapport eh, illi ta' forzi li xtaqna nħol u bejnietna u appropju dan, ċifri xtaqna illi konna komissarju ta' sew importanti biex indirizza dan il-sujġett, ġifiri din il rieda illi minnaħa kumu ukoll tirġieldu l-endocrine disruptors, proset mill-ġdid. It-tieni punt minnaħa tiegħi eh, ħela tal-ikel. Intom, ma konsidrajtux din il-kwestjoni li ma dan kollu hija prioritarja għaliex hemm 89 ehm, ehm, miljun tunellata ta' skarti li jħlew fl-Ewropa u din telħa il-120 il-miljun fl-2020. d-dim dawn iċ-ċifri, eh, inqas ta' miri Ewropej naħseb eh, li hija xi ħaġa responsabbli u għalhekk importanti li jkun hemm eh, mira tnaqqis tal-inqas bi 30% sal-2020 u 5% sal-2050 ma nafx fl-2017 pero l-Unjoni Ewropea ta' tappoġġa proposta bħal din grazzi. Ja, Herr Vizepresident, vielen Dank. Grazzi ħafna, Sur Vizepresident. Mela jina smajtek il-lum u smajtek il-bira u wkoll titkellem. Ja jekk kan itkellmu dwar id-direttiva qafas tal-ilma, kulħadd hija donnu jabbina din ukoll mal-kwistjoni tal-budget. Jiena f'pajjiżi għandna ħafna problemi, pereżempju mediċini li jispiċċaw fl-ilma, kontaminazzjoni ġifiri sa tal-ilma minn mediċini. U x'għandkom maħsub allura eh, f'dan ir-rigward x'baħsibkom tagħmlu? Il-kollega Pollak sfortunatament ħallina. Superbendi għal il-fertilizzazzjoni importanti anke minn aspett ekonomiku. Imma jekk aħna ħanżidu il-livelli tal-kadmium Allura, kieġabkom. Vera idea ħażina din. għamnek jgħat jena s Dans mela jina xtaqt nitkellem un saqsik fuq il-miri tal-izvilup sostenibli. Smajna ħafna affarijiet zbieħ mill-Kummissjoni, ħaġa ovvjament li aħna ġobna nafu illi ħajkun hemm il-pjattaforma tal-stakeholders li ħat iltaqa' f'Jannar l ewwel darba ħaġa li ġobna imma fuq l-aġenda ta' xogħlijiet u l x'inhuma il-pjanijiet konkreti tal-Kummissjoni biex taċċerta li jkollna riżultati fl ma ta' ekonomiċi, soċjali, ambientali u eh, governanza. Għaxin rwol li jista' jkollu l-Parlament f'dan il-proċess għaliex ovvjament smajna ħafna affarijiet dwar ir-rwol li aħna mistennija illi ikolna imma xejn speċifiku forsi tista' tgħidilna xi ħaġa u eh, tilluminana. Grazzi. Għam xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem f'dan l-istadju? Is-Sinjura Delej, fidejk. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora President. Mela biex inkompli ma dak illi intqal dwar il-ħela ta' l-ikel. Hemm bżonn ta' metodoloġija biex nikkalkulaw għax mod li wieħed jivvota biex innaqsu il-ħela tal-ikel. Imma għandna bżonn ta' metodoloġija fissa. Tistgħu twina din? Grazzi, is-Sinjora Grazzi ħafna, Signora President. Għandi mistoqsija mill-Olanda jiena nixtieq insaqsi fuq il-biogas tista' tgħidilna dwar il-biogas għax dina kif qed tiġi meqjusa, qed tiġi meqjusa bħala kwistjoni importanti, bħala opportunità pereżempju. Grazzi ħafna ta' dan ir-round ġdid ta' mistoqsijiet issa Kummissarju Kirchbog. Grazzi ħafna. L-għonet fuq ir-reat ambientali għanna sistemi legali li jihdu xsib kull tip ta' reati. U l-Kommissjoni għat ma kellix idea li toħroġ b'xi miżuri speċifiċi fuq reati ambientali. Ġifir naqbel ma'kom li din hija problema u li hemm ukoll ħafna każijiet ta' korruzzjoni relatati ma' suġġett. Imma aħna ma nagħmlux distinzjoni bejn kategoriji differenti ta' reati. għalhekk l-investigazzjoni kriminali edha fidejn l-autoritajiet tal-Istati membri u nistaw nejdu per eżempju x'inhuma l-aqwa prassi u tendenzi ġodda. Is-sitwazzjoni tal-impjiegi varja bejn li istati membri dan huwa minnu. Però, għall-inqas għadin naraw tendenza pozittiva kien ħarsu lejn l-Unjoni Ewropea kollha kemm għanna l-ola livelli ta' impigi li għaskelna, ħaġa pozittiva. Il-qat huwa tal-istess livelli madwar dak li kellna fl-2008-2009, ma dana ma jfissirx illi ma jkunx hemm stati membri fejn hemm sitwazzjoni għar minn oħrajn jew illi ma jkunx hemm per eżempju gruppi vulnerabli bħal dawk aktar anzjani jew aktar żgħażagħ li għad għandhom problemi għall aċċess tas-suq tax-xogħol. Il-Kummissjoni li tagħmel hawnhekk huwa li tuża l-proċess tas-semestru Ewropew l-AGS, il csrs u tipprova li tistimula skabbir permezz tal-mezzi finanzjarji kollha li għandna dispożizzjonijiet tagħna. Għalek, nassigurakom, il għanna bosta opportunitajiet biex nejnu l-istati membri. Iżda ma nistawx namlu riformi aħna flokom, ma nistawx namlu għamlu maħna. Is-situazzjoni però hija aktar stabbli issa, is-suq intern u kollu mod tajjeb u f'nippromovu aktar tkabbir ħolqien intampigi u kummerċ. Issu lejna nsemma iċ-Ċina. Iċ-Ċina tista' tkun ta' imsieħab tajjeb ħafna għalina fl-ekonomija ċirkolari għaliex għandhom il-possibilità wkoll sabiex jindirizzaw l isfidi li jkun hemm u huma għandhom problemi ikbar milli għandna aħna. Però minħabba fekk. Iċ-ċina tista' tkun suq kbira soluzzjoni Ewropej iżda fl-istess waqt nistgħu ukoll noħolqu suq konġunt bejn l-Ewropa u ċ-Ċina għal teknoloġiji ġodda. Iċ-Ċina qed tagħmel ħafna f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-ekonomija ċirkolari. U din aħna narawha bħala potenzjalment waħda mill-ikbar opportunitajiet għal kooperazzjoni kanna diffikultajiet fuq ħafna affarijiet maċ-Ċina, imma l-ekonomija ċirkolari, l protezzjoni tal-ambjent, il-politika tal-klima, dawn huma bla dubju oqsma fej suġġetti li fuqhom nistgħu eh, nikkoperaw l-eco design Grazzi tal-li għajimtu dan il-punt, aħna napproċ prammatiku ħafna fuq dan, tirtana tagħna u illi inwessaw l-ambitu ta' l-eco design għal durabilità. Per eżempju, u affarijiet oħrajn, aħna qegħdin nikkonsultaw attwalment mal l-stakeholders u xieħzbu ma illi għandu jisir kif nistgħu nibdlu l-ambjent regolatorju pereżempju sabiex inkopru iżjed eh, dimensjonijiet ta' direttiva tal-ekodizin pereżempju. Reparability pereżempju, din hija xi ħaġa illi ċittadini tinkwetom jekk inti pereżempju twaqqa l-iPhone jek twaqqa il-mobile tiegħek u tinkissirlek jinkissirlek l-screen diffiċli illi ssewwieħ dan jew tibda l-screen dan huwa biss eżempju. Sfortunatament għalissa jien ma nistax intikom xi wedit konkreti ta' ġbidliet illi jista' jkun hemm permess ta' dan il-mandat, imma qed naħdmu fuq għad-direttiva tal-ekodizin hija xi ħaġa eċċellenti u li hija għodda effettiva ħafna biex inżidu l-effiċenza enerġetika u kif għattu intom fil-fatt hija xi ħaġa wkoll li l-industrija laqata. L-unika problema hi illi hija wkoll leġizlazzjoni Ewropea li ma n-nis femu ħażin. Iżda bil-mod il-mod l-affarijiet qegħdin jinbidlu, il-mentalità qed tinbidel l-industrija. Saret titkellem aktar mill milli kienet qabel. Imbagħad il-ħela tal-ikel. Kien hemm żewġ mistoqsijiet fuq dan is-suġġett dan huwa wkoll qasam fejn u wkoll nitkellmu ma' ħafna stakeholders għax ridna nifhmu x'ikun il-livell adattat biex wieħed il adattat ta' kif wieħed jista' din il-ħela għadin nitkellmu dwar ħela mill-settur tal-beħ bl-imnut, il-ristoranti, l-industrija, l-industrija agrikola u kol, kif nistaw nkunu nafu eżattament kemm qed jinħella ikel. U l-iktar ħaġa importanti hija din allura l-ewwel din iridu nidentifikaw. Imbagħad noħorġu bil-politika relevanti Aħna palissa ġifiri għaddeja din konsultazzjoni allura mal l-stakeholders fuq dan il-punt. Is-Sur Farens kellem dwar l-irrigazzjoni u l-problemi relatati. Per eżempju li l-ilma ikun ikkontaminat bil-mediċini. Din hija waħda mir-raġunijiet ta' fejn nixtieq nżommu mal-livelli ta' kadmjum attwali. L-istess raġuni għalfejn aħna proponejna dak li proponejna fir regolament tal-fertilizzant. Anki l-inizjattiva dwar li jerġa' jintuża l-ilma eh, trattat, per eżempju. Ovvjament għan ċerta naċċertaw dejjem li l-ilma jkun tassew sigur sabiex kun konsmat mill-bniedem. Dawk il-fertilizzanti li japplikaw livelli baxxi tal-kadmium jinħall l-malajr. Jek tuża xi ħaġa oħra Jekk inti tittuża tip ta' fertilizzant oħra dan ukoll huwa possibbli fis-suq intern, istament ma nafx irridu nagħmlu. Kultan naħseb jekk għandniex pereżempju nistiednu xi nies mill-kunsill u narawx qegħdin jipproponu huma u nippruvaw nispjegaw daqsxejn il-punti ewlenin hawnhekk għax ma nafsibx li fil-fatt daqshekk diffiċli biex wieħed jifimma u mhux daqshekk perikolus daqs kemm qalu xi wħud. Ir-rwol tal-Parlament Ewropew fuq l-implementazzjoni tal-SDGs fl-Ewropa intom semmejtu l-ugwaljanza soċjali u l-ħolqien ta' impigi. Jiena dil-ħaġa li t-nara. Mux biss minn perspettiva ta' SDG. Hija parti mill-kontribut li jistgħat il-Parlament Ewropew. Per eżempju, fl-MFF li jmiss xinu ma' prioritajiet. Hemmhekk il-Parlament għandu rwol kruċjali oqsma politiċi oħrajn li huma bażikament il-mod kif wieħed implementa l-SDGs, ġifieri jekk il-Parlament Ewropew ma kux parti minn konsultazzjoni tal-stakeholders tal-SDGs jew jekk il-Parlament Ewropew pereżempju ma jkunx rappreżentat fil-pjattaformi kollha relatati tal-SDGs ma jfissirx il-PM għandux rwol il-Parlament Ewropew għandu rwol f'kull leġislazzjoni. Il-biogas. Din hija parti mill-pakket tal-enerġija rinnovabbli jiena nemmen li dan ħajkollu rwol importanti ħafna fil-futur u hija sempliċement kwistjoni ta' żewġ affarijiet l-ewwel nett. L-innovazzjoni teknoloġika Ovvjament ħad kompli tiżviluppa f'dan il-qasam. Imma kemm dawn kemm kien hemm użu fuq livell lokali dika ħaġa oħra. Hemm important hemm sfida wkoll qudiemna illi wieħed pereżempju jaqassam iżjed tarif li jkun hemm iżjed kuxjenza fuq ir-rwol illi għandu l-biogas fil- um, anki ġestjoni ta' skart fil-futur. Grazzi ħafna, sinjuri, ejja nibqa' għadejjim din il-kooperazzjoni, jekk ikolkom mistoqsijiet xi ħaġa li tixtiequ tiddiskutu eh, miegħi jiena dejjem ninsab għad dispożizzjoni tagħkom. Grazzi. Very much. Uh, Grazzi ħafna, Viċi President, tal-li kont magħna hawnhekk illum u napprezzaw ħafna illi offret ilna illi nkomplu għaddejjim b'dan il- din il-kollaborazzjoni. Issa, baqalna ftit biex nibdew bil-votazzjoni għalhekk għandkom daqsxejn ta' break għaxar minuti.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 jekk iġobkom dak li suppost għadin għonek biex jasservaw jasservaw fiskiet. L-ewwel ir-rapport ta' Sinja Grostet proposta direttiva fuq it-test ta' proporzjonalità qabel l-adozzjoni ta' regolament il-ġdid. Nivvataw f'daqqa għal blok ta' emendi. Minu favur? Kontra? astenzjonijiet maddiċ. Emenda 61 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 62 favur. Amendment 62 who is Amenda 62 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 66 favur kontra Assenzjonijiet għaddit. sittin favur kontra verifika il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddiċ. Amenda 70 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. emenda 67 minu favur kontra. Amenda 67 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 71. Tlita u sabajn, skużawni, minu favur? kontra astenzjonijiet maddeċ. 75 minu favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 76 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 77 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 78 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 79 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 80 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 81 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 82 favur kontra astenzjonijiet għaddiċ. 83 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 84 favur kontra assenzjonijiet maddeċ 85 favur kontra assenzjonijiet maddeċ 86 favur kontra assenzjonijiet maddeċ 87 favur kontra assenzjonijiet. Ejja niverifikaw għax minix 100% ċerta. 87 il-votazzjoni miftuħa. Maluqa u adottata. 89 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Design kontra favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Wieħed design favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Flimkien 92 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. design favur kontra astenzjonijiet 8 design favur kontra design, favur kontra assenzjoniet Disa design, favur kontra assenzjoniet għaddit 102 favur kontra assenzjoniet maddiċ 103 favur kontra assenzjoniet maddiċ 105 minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 106-107 fl-imkien minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 108 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 109 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 110 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 111 favur kontra astenzjonijiet maddiċ trax, favur kontra astenzjonijiet u 113 favur kontra astenzjonijiet u erbatax, favur kontra astenzjonijiet għaddiet għaddiet verifika votazzjoni miftuħa Relazzjoni maluqa. Kont fortunata naħseb, maħsebt fuq il-mod kif jaġixxu normalment il-gruppi. Mela, eh, mija zbatax favur kontra assenzjonijiet ma ditx, mija zbatax favur kontra assenzjonijiet ma ditx, mija u favur kontra assenzjonijiet maddeċ. 121 favur kontra assenzjonijiet adattat 122 favur kontra assenzjonijiet maddeċ. 123 favur kontra assenzjonijiet maddeċ. emenda 5 favur kontra assenzjonijiet maddeċ. 6 favur kontra assenzjonijiet maddeċ. Seba favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Tminja favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Disa favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Għaxra favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 11 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 12 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 13 favur kontra asensoriet maddiċ, 14 favur kontra asensoriet maddiċ, 15 favur kontra asensoriet maddiċ, 16 favur kontra assenzjoniet favur favur 16 kontra astenzjonijiet verifika Votazzjoni maluqa ma ddiċ. Emenda numru wieħed favur kontra astensjonijiet għaddiet. Amendment 21, who 21, favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. 22, favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. 23 favur, ma jaqa 24 favur, 24 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. 25 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. 27 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. 28 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Emenda 2 favur, kontra, astensjonijiet, addiċ. 29 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 30 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 31 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 32 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 33 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 34 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 35 favur kontra astenzjonijiet għaddit 36 favur kontra astenzjonijiet għaddit 37 favur kontra astenzjonijiet għaddit 36 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 39 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 40 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 41 favur kontra assenzjonijiet Trenu 42 favur kontra assenzjonijiet Tlita 43 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 44 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. favur kontra sanzjoniet maddeċ, erbaj, favur kontra għazanzjoniet maddeċ, 47 favur kontra Assenzjonijiet diċ. 48 favur kontra astenzjonijiet. Verifika. Il-votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. 49 favur. 50 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 50 favur kontra astenzjonijiet għaddit 52 favur kontra astenzjonijiet għaddit 53 favur kontra astenzjonijiet għaddit 54 favur kontra astenzjonijiet għaddit 55 favur kontra astenzjonijiet għaddit 56 favur Kontra, kontra astenzjonijiet maddiċ 57 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 58 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 59 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 60 favur kontra astenzjonijiet għaddiet Issa votazzjoni tal-aħħar, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U għaddiet process li rapporter. Uh, next item. Naddu mela għal punt li miss. Fejn għanna rapport me Signora Childers implementazzjoni tal-Istrateġija Ewropea dwar id-Disabilità ser nibdew b'emenda 14. Min huwa favur? Kontra. Astensjonijiet? Taddi. Emenda 15 min huwa favur. Kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 2 favur. Kontra astensjonijiet taddi. Emenda 26 taw favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Emenda 17 taw favur, kontra, astensjonijiet, taddi. 18 favur, kontra, astensjonijiet, taddi. 19 favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Kompromess 3 favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda 23, dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 24 favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 25 favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 27 favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 28 favur, kontra, astensjonijiet taddi. 30 favur kontra astensjonijiet taddi. 31 favur kontra astensjonijiet taddi. 33 favur kontra astensjonijiet taddi. 32 favur kontra astensjonijiet taddi. 34 favur kontra astensjonijiet taddi. 35 favur kontra astensjonijiet taddi. 36 favur kontra astensjonijiet taddi. 37 favur kontra astensjonijiet taddi. Astensjonijiet? Għan verifikaw 37. Votazzjoni miftuħa. And now it's closed. Adopted. 38 in favor, against abstention. Minu favur kontra astensjonijiet taddi, 39 favur kontra astensjonijiet taddi, 40 favur kontra astensjonijiet taddi, 45 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 40 favur kontra astensjonijiet taddi, 42 favur kontra astensjonijiet taddi, 47 favur kontra astensjonijiet taddi. 53 favur kontra astenzjonijiet taddi. 43 favur kontra astenzjonijiet taddi. 44 favur kontra astenzjonijiet taddi. 46 favur kontra astenzjonijiet taddi. 48 favur kontra astenzjonijiet taddi. 49 favur kontra astenzjonijiet niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. And the vote is uh, closed. Rejected. 40. Din ma taddix. 48 favur, kontra. Anzi, jiddispjaċini. Emenda 50. Favur, kontra, astensjoni taddi. 52 favur kontra astensjonijiet di 54 favur kontra astensjonijiet taddi niverifikaw. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma taddix. 55 favur kontra astensjonijiet taddi. 56 favur kontra astenzjoniet nivverifikaw nivverifikaw 56. Mela, dan eh, nalquħ u ma jaddix 57 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet tgħaddi. 58 favur kontra astenzjonijiet taddi. Vot maqsum fuq emenda 60 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet taddi 60 parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess wieħed dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Amanda 2 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Tlieta favur kontra astenzjonijiet taddi 10 tieni parti ta' favur kontra astenzjonijiet taddi Erba dak favur kontra astenzjonijiet taddi Hamsa, favur kontra astenzjonijiet taddi Sitta favur kontra astenzjonijiet niverifikaw. The vote is closed. Votazzjoni malu għaw ma taddix. Seba, dawk favur. Kontra, astensjonijiet taddi. Tmina favur, kontra, astensjonijiet taddi. Dax favur, kontra, astensjonijiet taddi. Nax favur, kontra, astensjonijiet taddi. 13 favur, kontra, astensjonijiet taddi. Votazzjoni finali, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din tatti nawguralkom. Proset. Naddu issa biex nivvotaw fuq ir-rapport ta' Surek naċċeleraw l-innovazzjoni fuq l-enerġija nadifa. Emenda wieħed dawk favur. Kontra, astensjonijiet ma taddix tnejn favur, kontra, astensjonijiet taddi. Emenda tlieta dawk favur, kontra, astensjonijiet taddi. Erba dawk favur, kontra, astensjonijiet taddi. Ħamsa. Anzi, ħamsa taqa sitta. Favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Seba, dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Tminja dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Dissa, favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 10 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 11 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Tnax dawk favur Mela, niverifikaw. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. So I see right and left split it completely on this one. That's uh, That was the secret. <laughs> I looked at the coordinator's hands and... Uh, <laughs> I... Mela, mela jena forsi fim għax rajt li dej mollija, menda tnax. Dawk favur, kontra, astensjonijiet taddi. 13 dawk favur, kontra, astensjonijiet taddi. 14 dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. 15 dawk favur, kontra astensjonijiet taddi. 16 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 17 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. 18 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 19 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 20 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 21 dak favur kontra astensjonijiet taddi. 22 dak favur kontra astensjonijiet ma taddix. 23 dak favur kontra ma rajtx eh, mill-PPE. 23 jekk jaġobkom, ollu jdejkom dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix 24 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix 25 dawk favur kontra astensjonijiet taddi 26 dawk favur kontra astensjonijiet taddi 27 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix 28 dawk favur kontra astensjonijiet taddi 29 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 30 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 31 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 32 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 33 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 35 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 34 dak favur kontra astensjonijiet ma taddix 36 dak favur kontra astensjonijiet ma taddix 37 dak favur kontra astensjonijiet taddi 38 dak favur kontra astensjonijiet ma taddix 39 dak favur kontra astensjonijiet taddi 40 dak favur kontra astensjonijiet taddi 41 dak favur kontra astensjonijiet taddi 42 dak favur kontra astensjonijiet nivverifikaw 42 votazzjoni miftuħa. And the vote is closed. Votazzjoni maluqa. U taddi. 43 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. 44 dawk favur kontra astenzjonijiet tati. 45 dawk favur kontra astenzjonijiet tati. 46 dawk favur kontra astenzjonijiet tati. L-aħħar votazzjoni, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. And it is closed. Votazzjoni maluqa u taddi proset. Naddu għalli miss. il revizjoni tal-implementazzjoni ambientali li IR fejn għanna numru ta' co-rapporters emenda 18 dak favur kontra ta' di 20 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 21 dak favur kontra astensjonijiet taddi. 22 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix, 23 dawk favur kontra astenzjonijiet taddit, 24 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 25 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix, 26 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 24 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 28 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 29 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 30 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 30 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 32 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 33. Żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet taddi. Tieni parti dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. 34 dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. 35 dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. 36 dawk favur, kontra, astensjonijiet taddix. 37 dawk favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. 38 dak favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 39 dak favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 40 dak favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 40 dak favur kontra astenzjonijiet ma taddi. 42 dak partijiet l-ewwel parti dak favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Tieni parti dak favur kontra astenzjonijiet Niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. And the vote is closed. Votazzjoni maluqa. Taddi. 43 dawk favur kontra astenzjonijiet. Ma taddix 44 dawk favur kontra astenzjonijiet. Taddi. 45 dawk favur kontra astenzjonijiet. Ma taddix 46 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Ah, taddi anzi. 47 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 48 favur kontra astensjonijiet taddi. 49 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. 50 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 51 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. 52 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 53 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 54 favur kontra astensjonijiet eh, ma taddix. 55 dak favur kontra astensjonijiet taddi. 56 favur kontra astensjonijiet taddi. 54 dak favur kontra astensjonijiet taddi. 58 favur kontra astensjonijiet taddi. 59 favur kontra astensjonijiet ma 60 dak favur kontra astensjonijiet ma taddix favur kontra astensjonijiet taddi 62 favur kontra astensjonijiet ma 63 favur kontra astensjonijiet ma 64 favur kontra astensjonijiet taddi 65 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 66 favur kontra astenzjonijiet taddi. 67 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi 68 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 69 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 70 favur kontra astenzjonijiet taddi 71 favur ko sew 71 naqbżuħ 72 favur kontra astenzjonijiet taddi 74 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 75 favur kontra astenzjonijiet ejja niverifikaw. verifikaw 75, votazzjoni elettronika miftuħa. Is closed. T-tani maħluqa. Din tgħaddi 76 favur. Kontra. 76 kollegi dak favur. Kontra astensjonijiet tgħaddi 77 favur, kontra astensjonijiet ma tgħaddix Emenda numru 1 favur kontra astensjonijiet taddi 2 fav Anzi, ma taddix. Emenda numru 1 ma taddix. Emenda 2 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 3 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Erba favur kontra astensjonijiet taddi. 5 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Sitta tux partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet taddi it-tieni parti favur kontra astensjonijiet ma taddix. Seba favur kontra astensjonijiet ma taddix. 8 u 15 favur kontra astensjonijiet taddi. Disa favur kontra astenzjonijiet ma taddix, 10 favur kontra astenzjonijiet ma taddix, 11 favur kontra astenzjonijiet taddi, 12 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 13 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet taddi. 14 favur kontra astensjonijiet taddi. 16 favur kontra astensjonijiet. Nifverifikaw. Emenda 16. Votazzjoni miftuħa. And it's closed. It is adopted. Votazzjoni malu għadin taddi. 17 favur kontra astensjonijiet taddi. Votazzjoni fuq it-test kollu kemmu, votazzjoni elettronika miftuħa. Close. Votazzjoni maluqa u tintaddi. Proset. Grazzi, naddu għal punt li mis u l-aħħar punt. Pjan ta' azzjoni għan-natura, għan-nies u għall-ekonomija. għanna numru ta' korrapporters għawnek u koll. Nibdew b'emenda minja, favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Disa favur kontra astensjonijiet ma taddix. 10 favur kontra astensjonijiet taddi. Anzi, ejja nerġaw emenda 10 favur kontra astensjonijiet taddi. 11 favur kontra, astenzjonijiet taddi. 16 favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. 14 favur, kontra, astenzjonijiet taddix. 12 favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 13 favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. 15 favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 17 favur, kontra, Astenzjonijiet tati. Ej, 18 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 19 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 20 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 22 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 23 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 23 favur kontra astenzjonijiet taddi. 24 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 25 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 26 favur kontra astenzjonijiet taddi. 27 favur kontra astenzjonijiet taddi. 28 favur kontra astenzjonijiet taddi. 29 favur kontra astenzjonijiet taddi. 32 favur kontra astenzjonijiet taddi. 33 favur kontra astenzjonijiet taddi. 34 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 35 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 36 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 37 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 38 favur kontra astenzjonijiet taddi. 39 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet niverifikaw L-ewwel parti ta' 39. Razzjoni maluqa u din taddi. 39 l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix 40 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 40 favur kontra astenzjonijiet taddi 42 favur kontra astenzjonijiet taddix 43 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 44 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix 45 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 46 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 47 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 48 favur kontra astenzjonijiet taddi 49 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 50 favur kontra astenzjonijiet tardi 52 favur kontra astenzjonijiet ma taddi 51 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 73 favur anzi 73 jaqa' u l-koll kontu taqblu. Imma din l-emenda saqqa, ma nivvotawx fuq 73 naddu għal 53. Favur, kontra, astenzjonijiet taqqa. 54, favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 55, dawk favur, kontra, astenzjonijiet taqqa. 57. Niverifikaw 55 dawk favur, jekk joġobkom. What check? Okay, okay, open the check. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. 57 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 58 favur kontra astensjonijiet taddi na design u l-parti taqa it-tieni parti dawk favur. Kontra, astensjonijiet taddi. 59 favur kontra, astensjonijiet ma taddix. 60 favur kontra, astensjonijiet taddi. 60 favur kontra, astensjonijiet taddi. 62 favur kontra, astensjonijiet ma taddix. 63 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 64 favur kontra astenzjonijiet taddi. 63 favur kontra astenzjonijiet taqa. 68 favur kontra astenzjonijiet taqa. 67 favur kontra astenzjonijiet taqa. 65 favur kontra astenzjonijiet taqa. 69 favur, favur kontra astenzjonijiet ta' taddi. 70 favur kontra astenzjonijiet taddi. 70 favur kontra astenzjonijiet taddi. 72 favur taqa. 75 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 76 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 74 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 77 favur kontra astenzjonijiet taddi. Issa naddu għal-emenda 81 l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Tini parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 81 tliet parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Raba parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 79 dok favur kontra astenzjonijiet taddi. 78 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 80 favur kontra astenzjonijiet taddix. 80 mela favur kontra astenzjonijiet 81 jekk ġobkom, favur kontra astenzjonijiet taddi. Dik kienet parti ħamsa. Parti sitta dak favur kontra astensjonijiet taddi. 82 favur kontra astensjonijiet taddi. 83 favur kontra astensjonijiet taddi. 84 favur kontra astensjonijiet adottati. Din ta' u kol 86 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 87 favur kontra astenzjonijiet 87 għal darboħra favur kontra astenzjonijiet ta' 88 favur kontra astenzjonijiet taddi 89 favur kontra astenzjonijiet taddi 91 favur kontra astenzjonijiet ma taddix favur kontra astenzjoniet, ma taddix 93 favur kontra astenzjoniet, ma taddix 94 favur kontra astenzjoniet, ma taddix 95 favur kontra astenzjoniet, ma taddix 96 favur kontra astenzjoniet, ma taddix 97 favur kontra astensjoniet darbohra jek joġobkom 97 favur kontra astenzjonijiet taddi, 98 favur kontra astenzjonijiet taddi, 99 favur kontra astenzjonijiet ma taddix, 100 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 101 favur kontra astenzjonijiet taqa. 102 favur kontra astenzjonijiet ma taddix, 103 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 104 u 105 flimkien favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 106 favur kontra astenzjonijiet taddi. 107 l-ewwel parti ta' favur kontra astenzjonijiet taddi. 107 tieni parti ta' favur kontra astenzjonijiet taddi. 108 favur kontra astenzjonijiet jew disa favur kontra astenzjonijiet taddi 110 favur kontra astenzjonijiet ta' Emenda 2 favur kontra astenzjonijiet taddi Emenda 3 favur kontra astenzjonijiet taddi 4 favur kontra astenzjonijiet taddi 5 favur kontra astenzjonijiet taddi, 6 favur kontra astenzjonijiet taddi, 7 favur kontra astenzjonijiet taddi. Votazzjoni finali, votazzjoni miftuħa. Dak kollox denġa adottat l-estejna il-sessjoni tal-votazzjoni u temmejna il-ħidma tagħna. Niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla fit-19 Ottubru. Nitlob il-koordinaturi biex jibqgħu biex ikollna il-laqa tagħna.